tas-sur De Grandes Pasqual hemm sitt rezoluzzjonijiet. Naddu l-kelma għal De Grandes Pasqual. Grazzi, President. Signori, għal Spanjol li konna nitkellmu dwar pajis bħal Venezuela hija ħaġa li tweġġalna qalbna. Aħna għandna rabtiet storiċi ma' dan il-pajjiż u sentimenti li hemmhekk se jibqgħu Però issa l-affarijiet inbidlu u l-fatt li l-aktar gruppi politiċi eh, tal-Kamra qablu fuq riżoluzzjoni daqshekk ta' impatt li titratta eh, dak li qed jiġri fil-Venezuela brabta mal persekuzzjoni tal-oppożizzjoni il-fatt li il-Kumitat eh, tal-Tortura tal-Ġnus Maquda ħareġ skwalifika wkoll u stqarrija ċara li m'hemmx libertà ta' espressjoni li m'hemmx indipendenza tal-ġudikatura li hemm torturi konkreti wkoll f'dan il pajiz dan kollu juri li dan mhux klim biss ma fatti. Issa naraw is-Sur Maduro sakemm se jabbuża bil-paċenzja tagħna. Għalkemm ġi elett b'mod demokratiku naraw il-gvern tiegħu kemm se jibqa' leġittimu. aħna nixtiequ l-Venezuela tipprospera. Nixtiequ li jkollha kapitlu demokratiku paċifiku u nittamaw li aħna fl-Ewropa nistgħu ngħinuhom ukoll biex ikollhom l-aħjar futur possiblu, possibbli. Issa s-sur Biden Hosler. Grazzi, Sur President mill-2013 il-qoddim is-sitwazzjoni fil-Venezuela marret għallar, is-sitwazzjoni dejjem aktar diffiċli għal pozizjoni Nies jintafaw il-ħabs eh, fuq bażi regolari, jintafaw il-ħabs per eżempju il-mexxej tal-oppożizzjoni kien hemm ukoll tħassib qawwi espress mill-komunità internazzjonali anke minħabba l-vjolazzjoni sistematika tal-dritti tal-bniedem. mill pajjiż huwa maqsum Issa wasal il-waqt li il-gvern tal-Venezuela jieqaf dak li qed jiġri u jerġa' jibda b'rekonsiljazzjoni paċifika mal-oppożizzjoni. Rridu jinħelsu mill-ewwel dawk li intefaw il-ħabs ukoll. Il-ħabs blaħtija tiġi garanzija wkoll il-libertà u l-indipendenza tal-ġudikatura. Is-sur Demes Mecker. President, nirringrazzjak. Jiena naqbel ma mintkellem qabli. Dak li fifrar beda bħala protesta tal-studenti, issa e, it-tweġiba tal-gvern kienet li joħnoq lid dissidenti Issa għanna eċiren ta' vitmi u mill-inqas elf ċittadin li għedin jistennew l-kas taħħom jider qoddim il-qorti il-Venezuela ma nistax nitkellmu dwar stat ta' dritt lura Il-President Madura bħala suċessur ta' Chavez qed jipprova joħno bil-qawwi li ċittadini. Dan f'pajjiż li fost l-oħrajn huwa bata minħabba eredità diżastruża, korruzzjoni, inflazzjoni l fuq minn 60%. Forsi ta' min insegwu l-Amerikani u nimponu xi sanzjonijiet kontra Maduro u l-anturax tiegħu. U ma nipermettux li nis li aġixxew b'dan il-mod fil-Venezuela li jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Id-deficit demokratiku tal-Venezuela irid jiġi miġġieled biex nkunu nistgħu neħilsu il-priġunieri politiċi paċifiċi inkluża s sinjura Machado, grazzi. Is-Sur Korraw. Grazzi, President. Fuq din il-kwistjoni tal-Venezuela, kif spess jiġri f'każijiet bħal dawn, jiena waqt il-negozjati u l-prezentazzjoni tal-emendi rajt kwistjoni ta' support biex nejtek. U ovvju li hemm problema ta' demokrazija f'dan il-pajjiż hemm ksur ukoll ta' dritti tal-bniedem, però aħna mhux qegħdin nqisu din il-kwistjoni b'mod oġġettiv. Minn parti għandna minn qed jappoġġa lil Maduro u l-gvern tiegħu u mill-banda l-oħra mbagħad għandna min qed jappoġġa l-oppożizzjoni. Oppożizzjoni li forsi mhix daqshekk spontanja però li però ja hemm xi seta tal-punent. Aħna rridu nippruvaw inqisu sitwazzjoni bħal dawn b'mod imparzjali forsi nsibu xi entitajiet ukoll indipendenti li jittrattaw forsi l-ħarsien tal-popolazzjoni u drittijiet tal bnidem tan-nies tal-Venezuela. Grazzi. Grazzi, President. Din ir-riżoluzzjoni tasal fl-aħjar moment. Illum nista' ngħid li jien kburi l-Parlament Ewropew eh, f'mument storiku eh, sab il-mod kif iwieġeb għal problemi li hemm fil-Venezuela. Però minkejja l-importanza tat test li għedin votaw għalih, aħna ma nistawx namlu l-izbal li naħsbu li għamilna dak kollu li stajna namlu. Minn din ir-riżoluzzjoni issa irridu naħdmu biex il-gvern tal-Venezuela jirranġa is-sitwazzjoni li hemm, speċjalment vizavi is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem. Però Jekk dan ma jisseħx, fisem l-għaldejna nizgurak li sen zaminaw il-possibiltajiet kollha b'mod li dan il-gvern jibdel l-ġir tiegħu grazzi. Is-Sur Koso. Xi kollegi jużaw id-demokrazija u drittijiet tal-bniedem. Skont l-interessi tagħhom din ir-riżoluzzjoni hija eżempju ta' istrumentalizzazzjoni politika kontra il-gvern eled b'mod demokratiku għadin jajdu l-om kollox, eh, sabotaċ tal zejt, għadin jajdu l-om kolb ta' stat, u sa' il-violenza u koll. Dawn kienu studenti paċifiċi, għalu, eh, jena, eh, għonek għetnara nara l-armi, armi tal-gwerra, għonek għetnara, għetwaddib tal-grenades. Kien hemm 11 li ġew maqtula fil-Venezuela dan l-aħħar, il-Partit Popolari fi Spanja approva liġi li toħnoq il-protesta, però l-Venezuela il-liġi edemmek. Jamlu x'jamlu u minkejja il-gideb li kien hemm, xorta mhux se jirnexxielhom jagħmlu ħsara lill gvern ella demokratikament dan il-pajjiż. Grazzi. Issa nistgħu nibdew bid-diskussjoni. Onorevoli Stetina. Grazzi, President. Ir-reġim tal-Venezuela qiegħed jipprova li isekket l-oppozizjoni. Eluf ta' persuni spiċċaw fil-ħabs, inkluż ġurnalisti, studenti u koll. Leopoldo Lopez, per eżempju, politiku tal-oppozizjoni, intefal ħabs. U għallek li jina għetna poġġa din ir-rizoluzzjoni għabbażi esperjenza storika tagħna fil-pajjiżi tagħna fl-modi sovjetiku tagħna. Huma ppruvaw jħon u l-oppożizzjoni wkoll kienu użaw il-persekuzzjoni, użaw il-ħabs. Għalhekk kien dejjem daqshekk importanti li jkun hemm appoġġ min ta' pajjiżi demokratiċi 25 sen ilu, jiena nemmen li bħalissa għanna nagħtu l-appoġġ demokratiku tagħna lil dan il-pajjiż jiena nitlob li Lopez u oħrajn jinħelsu b'mod immedjat, grazzi. Grazzi, issu rassis. Grazzi, President. Aħna nqisu li demokrazija ma tistax tinfatam mill-istat ta' dritt. L-istat ta' dritt ifisser li xi affarijiet fundamentali jiġu rispettati, s-separazzjoni tas setat l-autonomija individwali, libertà ta' espressjoni Fuq kollox irridu niżguraw li jkun hemm stat ta' dritt u dan irid jagħmlu min jigverna pajjiż. Is-soċjalisti ħadu sem b'mod attiv fil-ħidma konġunta l-approvazzjoni ta' din l-inizjattiva, però ikolli ngħid ukoll li s-sitwazzjoni fil-Venezuela hija komplessa ħafna. Jiena kontra il-prospettiva tal-applikazzjoni ta' sanzjonijiet ma nistawx assolutament naħsbu situazzjonijiet simili bħal l unjoni Sovjetika għal Venezuela tal-lum. Umbat għanna appellu kol l-oppożizzjoni fil-Venezuela tkun tista' tipprotesta b'mod paċifiku kif mhux dejjem ġara u dan semmew ħin hawnhekk ukoll aħna ħadna sem f'din ir-riżoluzzjoni għaliex naħsbu u nemnu fil-ħarsien ta' dritt. U nittamaw issa li situazzjoni titjieb. Palissem problema fil-Venezuela, però aħna ma nixtiex namlu referenzi aktar speċifiċi fl-opinjoni tagħna l-Venezuela xorta waħda huwa pajjiż demokratiku fejn kien hemm elezzjoni demokratiċi, però issa hemm problemi serji hija. U rridu nitkellmu dwarhom dawn l-affarijiet, il-Parlament qed jagħmel ir-rwol tiegħu. Għandek blue card. Grazzi, President. Xtaqt nżid ħaġa. Nixtieq ngħid li l-funzjoni li qed iwettaq il-Parlament illum hija funzjoni importanti, hija deċiżiva wkoll. Aħna qegħdin ninaqdu, però xorta waħda maħniex insemmu xi ħaġa li hija importanti, ġifieri persekuzzjoni politika. Inti mistoqsija tagħmel, eh, ma tix tagħmel diskors, il-mistoqsija hija din Aħna se ninsistu l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi hemm sieħba jisforzaw l-Unjoni Ewropea biex tirrikonoxxi din il-persekuzzjoni politika. Grazzi. Grazzi. Jiena naħseb li l-votazzjoni eh, f'din id-direzzjoni qed timxi hemm xi sitwazzjonijiet li jridu jkunu kundannati, pereżempju l-mod kif tiġi trattata l oppożizzjoni fil-Venezuela, dan qegħdin ngħidu ħċar aħna fir-riżoluzzjoni tagħna. Però il-ġnus maquda l-istess ħaġa qegħdin jgħidu wkoll. L-unika ħaġa li rrid ngħid li hija importanti hija li ma rridux inħawdu l-affarijiet għaliex Ma' żmien fil-Venezuela kien hemm elezzjonijiet demokratiċi, però issa issa dan mhux biżejjed ma nistax ngħidu biss li dinja demokrazija. Id-demokrazija ma tfissirx biss elezzjonijiet ħielsa għandu jkun hemm ukoll ir-rispett tal-istat ta' dritt jekk m'hemmx irridu nitkellmu. Grazzi. Il-kellim li jmiss. Onorevoli Karski l-arrest ta' xi studenti akkużati b'attivitajiet kriminali għaliex ħadu sem f'manifestazzjoni paċifika waslu għal mewġa sħiħa ta' protesti. Ma dawn il-proposti jenaqdu wkoll l-oppożizzjoni permezz tal-lider tagħha l-imbaten speċjal ħabs. huwa ġi akkużat b'mod inġust minkejja li ħasem biss f'manifestazzjoni paċifika. L-arrest ta' Leopoldo Lopez hija xi ħaġa li mhux ġustifikata, hija ħaġa illegali bla bażi illegali wkoll. Apparti minn hekk ġew mitfuq għal ħabs attivisti demokratiċi oħrajn li huma kollha soġġetti għal trattamenti diżumani li jiksru id-drittijiet umani huma violazzjoni ta' drittijiet umani kollha. Wasal iż-żmien il-komunità internazzjonali tagħmel xi ħaġa dwar dan ir-reġim. B'mod li jkun hemm garanzija tal-istat ta' dritt fil-Venezuela. Grazzi. Issa, onorevoli Ceranzova. Aħna qegħdin naraw deterjorament ta' drittijiet tal-poplu tal-Venezuela. Ma nistawx noqogħdu hemmhekk u ma nagħmlu xejn. Għal daqstant, Jiena nitlob lill-Kunsill li jibda iqis sanzjonijiet speċifiċi kontra funzjonarji tal-gvern tal-Venezuela. Jiena imwerwra bil-mod kif ir-reġim jitratta l-Venezuelani, il-Venezuelani li jeżerċitaw drittijiet demokratiċi tagħhom li jagħmlu manifestazzjonijiet kontra l-gvern qegħdin jispeċċaw repressi b'mod sistematiku min-naħa tal-forzi tal-ordni. Jiena nitlob l awtoritajiet kompetenti li jinħelsu il-priġunieri politiċi kollha li spiċċaw miżmuma b'mod arbitrarju. Inkluż kol Leopoldo Lopez u Maria Machado. Aħna ma nistawx nittolleraw aktar li l-mexxejja tal-oppożizzjoni ikunu suġġetti għal abbuż u kastigi u li fil-Venezuela ma jkunx xems awtorità li tkun tista' tinvestiga u tixli b'mod ġus dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet. Grazzi. Essur Hesofanos. Grazzi. Dak kollu li ġara fil-Venezuela din is-sena kienu attentat mill-lemin estrem biex jimponu l-vjolenza il-forzi politiċi tal-Parlament Ewropew minn flok ma jħedġu l-gvern venezuelan biex jibdel l-ġir tijaw preferenza u koll għal dak li ġi misħuq fil-rapport tal-ġnus maquda fuq id-dritti tal-bniedem għandhom jieħdu ħsieb u jittrattaw ir-riżoluzzjoni l-oħra tal-ġnus maquda li fija insibu violazzjoni sistematika ta' dritti tal-bnidem fil-Greċa minħabba minħabba miżur imposti mit-trojka. Minn flok ma nagħtu lezzjoni ta' demokrazija lil Venezuela naħseb aħjar ikun hemm aktar rispett għal aġir demokratiku tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Ir-rikkatti ta' deputati Griegi bteddit ta' falliment ħruġ mill- Eurozona, eccetera, dawn mhux affarijiet sewwa. Grazzi. Aw, blue card ħata l onorevoli Bugner. Tixtieq twieġeb, bissur Bugner. Grazzi. Fil-Venezuela l-oppozizjoni eh, U minnu li tuża l-vjolenza, però huwa veru wkoll li xi ħaġa bħal din tittiġi eh, kontrastata. il-persekuzzjoni hija ħażina, irrispettivament minn min eh, jipperpetra. Però hawnhekk għandna qudiemna proċeduri sistematiċi kontra persuni li wet u reati fil-Venezuela. Grazzi, s sur Urtasun. Nishtiq ngħid li hawnhekk qegħdin nużaw ħażin artiklu 165. Għaliex għandna għandna bżonn kawża ġenerali kontra gvern li ġie eled mod demokratiku. Għawna kanna xi deputati li jistaw eh, ċabxbu għal kollaborazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma' pajizi totalitari imma mbagħad għaliex il-gvern ikun affiljat mal-partit tagħhom jaġixxu mod ieħor. Irridu nimxu l-istess ma' kulħadd. Jiena ma nistax naqbel ma' dan u l-grupp tiegħi mhux jaqbel lanqas. Hija ħasra, din hija ipokrazija. Aħna ma xtaqniex neħdu semla fil-dibattitu laqqas mal-emendi u għal daqsan se jkollna nivvotaw kontra. Grazzi, issa blue card minna ħata s surkarski taċċetta. Grazzi. Ent qal li il-kundanna l-gvern Venezuelan ma kienieċ formalata. Inti qed taċċetta trattamenti diżumani kontra rappreżentanti tal-oppożizzjoni, per eżempju Leopoldo Lopez u l-attivisti l-oħrajn li ġew arrestati b'mod arbitrarju. M'għandhomx dawl fiċ-ċella tagħhom, m'għandhomx dawl u ilma. Inti taqbel ġifiri ma dan it-trattament. il-każijiet li rridu nitrattaw, nistgħu nitrattawhom, però dak li qed ngħid jiena huwa li għandna nużaw l-istess scale ma nużaw għal pajjiżi oħrajn. U din hija xi ħaġa li qegħdin nagħmlu fil-konfront ta' pajjiż li ġi eled demokratikament. Er għandna bżonn kif l-istess scale, ma nix bżonn tmien riżoluzzjonijiet fil-kas tal-Venezuela. Tal-Venezuela din hija kwistjoni politika fl-aħħar mill-aħħar. Għandek blu kard oħra mant is-Surnard. Ostor Surnard. Mela. Inti taħseb li jagħmel sens li rapporter tal-Kumitat ta' Dritti tal-Bniedem tal-Ġus Maquda li rapporter tal-Kumitat fuq il-Torturi u li e, dan kollu ifisser li hemm ċertu biża fil-konfront tal-Venezuela. Din hija realtà li għandna nikkundannaw. Dan jiena napplikah għal bnadi kollha fejn ikun hemm violazzjoni ta' dritti tal-bniedem, però ma nafx għal fejn inti mhux qed tikkundanna dak li huwa kundannabbli. Għaliex qed tgħid inti li mhux qegħdin nużaw l-istess skejl għal kulħadd. Le, eh, mux għattajt sew, jena nikondanna dejjem fej kunem dawn il-violazzjonijiet. Eh, jena ħdimt ħafna f'dan l-ambitu, pero il-punt mux dan, din hija ħaġa ġenerali. Għawna kanna deputati li eh, mux għadin jimxu kuf suppostu. Grazzi. rridu mmexxu, sinjuri, li ġbqanna diskussjoni oħrajn qabel votazzjoni, ġifieri jiddispjaċini ngħid li ma nistax nilqa' talba ta' aktar blue cards. U rridu nżommu mal-ħin ukoll. Għaliex jekk le nispiċċaw biex naqgħu lura. Grazzi, Sur Bashir. Uh, Mr. President. Sir President, grazzi. Xtaqt nieħu din l-opportunità sabiex inħeġġeġ lill-amministrazzjoni Obama sabiex tiftaħ dialogu mal-Venezuela pal maġara ma' Kuba. Ejja neħħu l-iskużi u l-alibi tar-reġim fil-Venezuela zaħt minnom sabiex ixeklu libertà tal-istampa ibabsu l-elezzjonijiet u ixeklu demokrazija ta' vera. U anka joħolqu repressjoni toħrajn il-Venezuela trid tirrealizza realizza illi ma tistax aktar eh, tap iżom l-ekonomija li madwar id-dinja il-prezz ta' żejt tjaqa qed jistennew 60% inflazzjoni dis-sena. Ma tistax eh, toħroġ il-benefiċċji li bwedet l-ċittadini tagħha. L-Istati Uniti tirrealizza kif għamlet mal-Kuba illi ma tistax u m'għandix toħno l-aspirazzjonijiet ta' stat sovran ieħor. Grazzi u l-milieti tajjeb u sanat tajba l kulħadd il-membri l ħorin kollha. Grazzi, signor Basir. Signor Kela. Grazzi, Sir Basir. L-onorevoli Kalam. Grazzi, President. Jiena mħasseb bil-situazzjoni politika fil-Venezuela li sejra l ar dan il-pajis għandu responsabilità qawwija sabiex jikkonforma mal-istat ta' dritt għaliex għadu kemm sar eh, parti mis-Konsil ta' Sigurtà ta' Ġus Maquda. Il-kriżi ekonomika u soċjali fil-pajjiż hija riżultat dirett ta' intoleranza ideoloġika u politika. Protesti tal-massa ġew mid-ġilda b'użu ta' forza, u eh, kena konspensjoni skandaluza ta' eh, politikanti mill-oppozizjoni. Pero mhuwiex aċċettabbli li erbajn il-protestant ġew maqtula minn gruppi armati favur il-gvern, din mhix stat ta' dritt, mhux pajjiż li jimxi stat ta' dritt, aħna nesprimu solidarità ma' persuni qed jippruvaw eh, iġibu lura demokrazija fil-Venezuela u jirriskjaw ħajjithom. Nitolbu l-Unjoni Ewropea u s-Senjura Mogherini sabiex issejħu għal ħelsien immedjat ta' tal prigjoniri politiċi. Yes. Grazzi, Sir Robes Aguilar. Presidente, al margen de los desastres. Grazie, President. Men barra il-lingwaċ sfortunata di rizoluzzjoni, sorta naħseb li kulħadd fil-Venezuela għandu jkun involut dialogu kostruttiv. Dan ifisser nwaqfu l-violenza u nibdew dialogu li wassal għal paċi u li permetti individu sabiex jespirmu ruħom mod ħieles u jiprotestaw mod ħieles. Imma l-autoritet ta' Venezuela għandhom waqfu priġunieri arbitrari, speċjalment ta' ispa Leopold Lopez, illi ilu il-ħabs 10 xhur u ġie arrestat b'tali mod illi ġiet interpretata bħala arbitrarja mill-Kumitat kontra t Tortura u anka l-komitat tal-drittijiet tal-bnidem tal maħuda. maquda. Huwa essenzjali li l-ġudikatura taħdem kif suppost fil-Venezuela xaħat qed jinżamm bħabs militari b'mod arbitrarju. Xtaqt ngħid li l-konflitt reali dan mhix kapitalizmu kontra soċjaliżmu, imma dawk li jiddefendu l-użu tal-violenza u oppożizzjoni arbitrarja. U dawk li huma essi sagrifew għam sabiex iġibu demokrazija fil-pajjiż. Grazzi Sur Belder, grazzi President. Sentenza tista' tara ħafna affarijiet meta nitkellmu fuq uh, oppożizzjoni demokratika fil-Venezuela. Nitkellmu dwar ir-reġim f'pajjiż Il-problema hija waħda ta' impunità. U jiena nemmen illi bżonn niżguraw illi jkun hemm triq lura lejn id-demokrazija u l-istat ta' dritt fil-pajjiż. U dan huwa messaġġ għal President Nicolas Maduro għaliex hemm mewġa ta' antisemitizmu fil-Venezuela u hija ħaġa mhux tas-soltu għal xed nitkellmu fuq antisemitizmu minn armem eh, popolazzjoni ludija kbira fil-pajjiż. L-Onorevoli Weber ħafna mill-oppozizjoni politika fil-Venezuela l tinstab fil-ħabs Leopoldo Lopez u għal-iktar maruf imma kważi mit zazuħ zazuħ attivista umma fil-ħabs fil-waqt l-iktar minn 2000 qed jiġu investigati u dan għax eżerċitaw id-dritt tagħhom li jipprotestaw kontra gvern illi mexxa il-pajjiż fuq xi l-irdum. Il-President Maduro l-gvern tiegħu rridu jifmu illi f'demokrazija nikkompetu b'mod ġus ma' minu kontrina, mux netfaw mill-ħabs u bekk intemmu il-ħajja tagħhom u l-karriera politika tagħhom komissarju għal drittijiet tal-nidem ta' ġisma nusma uda talab illi jinħelsu l-priġunieri, jifqu torturi u issa l-Parlament Ewropew qed isejjaħ l istess ħelsin ta' priġunieri. Din hija m'għandniex ninterpretaw bħala pala xi eh, ftejm kontra l-Venezuela, aħna rridu triq demokratika ċedin tal-Venezuela nixtiequ li dal-pajjiż jistana u jgħix fil-paċi. L-Onorevoli Zuber Signor Grazie, President. Tkissir violenti ta' eh, postit pubbliċi, nirin f'kindergardens, tkissir ta' starijiet l-um kienem mara, illi e tarbija taħħa mietet, għalix nata' għordnijiet sabiex jitinħaraq il-kresh li eh, jiġu sparati tiri lejn persuni koll affarijiet inaċċettabbli. Kol minn koraġġiex li dib taġir li tiġi kastigat. Il-Venezuela kienet indipendenti għal diversi snin u għaw min jinsa dan. Il-vitmi huma dawk illi mietu. Xukultant jider li tinsew illi hemm moħut illi ndarbu nqatlu dawn jistħuqilom il-simpatija tagħna wkoll. Kenna reati seri fil-Venezuela, 14 l-aġenti ta' forzar ta' liġi ġew arrestati minħabba bus. Venezuela huwa stat sovran għandu jiġi trattat b'rispett. Nikkondanna n-neokolonializmu li qed naraw qed jiġi mbuttat hawnhekk, dritti tal-bniedem qed jiġu strumentalizzati u l-personi li għed rappresentaw mhix l-oppożizzjoni reali fil-Venezuela. Mela, eh, KGDI, hemm ħafna talbi tal-kelma li però ma nistgħux nakkomodaw għaliex inkella nispiċċaw biex naqgħu lura għal daqstant se ngħaddu l-kelma lil kull rappreżentant tal-gruppi politiċi biss u speċjalment il dawk li għadhom ma tkellmux. Is-Sur Litur Gajs. Grazie, Signor Presidente. Grazzi, Presidente. Situazione tal-Venezuela hija waħda ta' emerġenza. L-Gvern ta' Maduro wara Hugo Chavez qed ikompli bi gvern dittatorjat. Irid joħnoq l-oppożizzjoni eh, jagħti kien l-terroristi jeqret il-libertà tal-espressjoni u joħnoq l-popolazzjoni. Dinja Repubblika tal-Orruri fejn jintefaw il-ħabs dawk li ma jaqblux ma' Maduro. Se jenal jingħalqu mezzi tax-xandir ukoll sakemm sak dawn ma jimxux mad dottrina ċavista. Il-popolazzjoni qiegħda tgħix fil-biża' mumiex klimbis tal, mux zmin tal-klimbis, pra tal-fatti u kol. Aħna rridu neżiġu li l-gvern ma jibqax dan il-fenomenu ta' repressjoni. Dalwa il-Venezuela se toħroġ minn dan il-ħmar il-lejl ċavista u jisir pajjiż demokratiku mimli libertajiet u l-ħna fil-PPE se naħdmu biex u din il-ħolma. Ija ħasra li hawnhekk hawn min qiegħed jiddefendi lil dan il-gvern Pastor Pablo Iglesias laqas bizġi għal din is-sessjoni biex jħossem f'din id-diskussjoni dawn huma nies li mqegħdin jgħidu xejn fuq dak li qed jiġri. Sur Atapardel. Uniunea Europeană s-a afirmat în politica internațională ca un actor dedicat. Grazie Hafna. Il-Venezuela va huwa pajjiż eh, illi eh, jitqis li rispetta ġittabli dem però eh, nafu tajjeb illi dan rispetta ġittabli dem mhux priorità ta' ċertu pajjiżi biżbar l-Unjoni, mun kafet dan l-Unjoni aħna Inħossu illi fil-Venezuela ċertu drittijiet essenzjali pal drittijiet tal-bnidem qed jiġu miksura kontinwament għal dasant għandna favur li nadottaw di riżoluzzjoni nħossu l-Unjoni Ewropea trid titrasmetti prinċipju ta' rispett ta' drittijiet tal-bniedem fuq livell internazzjonali nħossu illi persekuzzjoni u ġudizzi arbitrarji tal-membri tal-oppożizzjoni fil-Venezuela u forum ta' violenza għandhom iġu blokkati. Nħossu li Venezuela għandha tagħmel pass il qudiem sabiex tiżgura id-dritt ta' libertà tal-espressjoni u libertà ta' assoċjazzjoni u ma' miżuri li rridu jiġu applikati bil-parteċipazzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej kollha u jiena naqbel ma' min kiteb din riżoluzzjoni u ngħid il-reprezentantoli għandha taqdi rwol aktar viżibbli f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Weber. Uh, thank you very much. Uh... Grazie ħafna. Kont eh, xtaqt nitkellem fuq Marija Karina Machado llum imma llum mm, wara l-kommenti li saru mill ambaxxatur Venezuelan fil-Merkosur il fejn fej għalli Leopoldo Lopez kien ħati ta' numru ta' reati un bat għal illi ser jirċivi eh, eh, ġuri ġust. Pero l-opportunità li konna ta' sewdan qed joswa Venezuela reġim kien espost anka minn krimu stess u l-aġir ta' dal-reġim u l- il-paroli taħħom jistaw jidru para komiċi li ma kienx għaxet jiksru id-drittijiet tal-bnidem u għet jgħinu sabiex jizdet il-faqar u fuq eh, il-xelluk estrem hawnhekk li t-kelmu fuq neokolonializmu naħseb eh, miskontestu għal dawn il kommenti tal-mistija. Grazias. Senjor Biegax. Sur Biegax. Quero expressar a eh, minha solidariedade e apreço ao povo. Nesprimi solidarietà tiegħi u l-apprezzament tal-nis tal-Venezuela, nis li b'mod demokratiku esprimew l-appoċ għal proċess revoluzzjonarju li għaddej palissa u dan sar grazzi għal serje ta' referendums u elezzjonijiet li kienu rekonosciuti bħala eh, validi minn osservatur internazzjonali. Jimmy Carter, ex-president tal-Istati Uniti, klassifika l-proċess demokratiku ta' Venezuela bħala eżemplari u dik kienet kwotazzjoni u għaldaqstant minn flok noqogħdu nalmu lil Venezuela fuq id-demokrazija għandna naħsbu fuq il-mod kif il-pajjiż irnexxielu jmexxi riżorsi tal-pajjiż għas-sajriet l maġġoranza waslu sabiex erdu l-letterizmu, l-faqar ta' il-housing il-person li qed kienet jgħixu fit-toroq. Madonna kollu għaw minadu eh, jobza il-mibeda kontra eh, dan il-gvern, pero l-istoria se tal-imna motiħor, l-ministru dell vajk joġbu. <clears throat> Grazie. Grazie. President, onorevoli membri. L-Europa hija marbuta mal-Venezuela grazzi għal vinkoli storiċi, don anka grazzi għall integrazzjoni fl-Amerika Latina, Venezuela tista' tikkontribwixxi għat kabbir ekonomiku u eh, prosperità tar-reġun, jew almenu għandha potenzjal. Iż-żieda fit-tensjonijiet u polarizzazzjoni politika fil-pajjiż ma dana kollu jwaslu għal tħassib serju. L-2014 kienet sena eh, ta' taqlib li nizlet fil-pjazzet eh, eh, protesti favuri kontra l-gvern. Mill-frar l-Unjoni Ewropea esprimiet grazzi għal seri ta' dikjarazzjonijiet, it-ħassib tagħha għal polarizzazzjoni dejjem tikber u l-multiplikar f'inċidenti violenti. Manifestajna it-ħassib tagħna għal mżaza u membri tal opposizjoni tefaw il-ħabs u appellajna lill-gvern u l-kap tal-oppożizzjoni u anka l soċjetà ċivili fil pajis sabiex jaħdmu bi switch xulxin sabiex isibu soluzzjoni illi jġib konsens. Tedinna l-partijiet kollha interessati sabiex jitlu f'dialogu politiku u jikkundannaw il-vjolenza. U għata tħassib naraw inqas ta' progress lejn rikonċiljazzjoni li tant hemm bżonn hemm tħassib minħabba l-ġlied illi eh, x'aktar xukun hemm anke fil-ġejjin. L-Unjoni Ewropea esprimiet apprezzament tal-President Maduro fid-dawl tal-diskors li jagħmel meta ħalħatra fl-2013 fejn tkellem fuq pajjiż inklusiv. It-tensjonijiet fil-pajjiż però jfakruna l venezuela edha l-bot ħafna milli teleb il-firdiet interni hija sitwazzjoni komplessa illi titlob eh, senza responsabilità mill-gvern u l-partit tal-oppozizjoni sabiex jingħadu flimkien u jsibu eh, ħruġ minn dan kollu. Approċċ inklusiv biss jista' jwassal għal deċiżjoni taqlija inħeġġu l-gvern illi rebaħ l-elezzjoni tal-2013 sabiex imexxi l-pajjiż lejn laqda u sabiex jisib soluzzjoni ta' kompromess. Il-Venezuela għandha u dimma biss problemi politiċi imma anke seri problemi ekonomiċi u ta' sigurtà seri, inflazzjoni li qed iżdied eh, konsum dem iktar baċ ta', prodotti bażiċi u livelli rekord ta' kriminalità u insigur u nqas sigurtà. Il-waqa fil prezz ta' żejt se jkompli grava aktar is-sitwazzjoni fil-pajjiż u jħall impatt fuq il-kapaċità tal-pajjiż illi sodisfa il-miri tal-2015. Reċentement, il-President Maduro ħabbar serje ta' tnaqqis fl spiża pubblika bil-krizi politika se jkun il-gvern ma jsibx konsens pubbliku biex jappoġġa l-miżuri kontra l-krizi. Ankarwal tal-Venezuela fil-reġun jista' jieħu eh, daqtaħar ta' kif fakkar is-Segretarju Ġenerali tal unasur samper diskors fi Brazilja. Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament fakkar bir-raġun is-sitwazzjoni tal-mexxejja tal-protesta fostom zazax politikanti mill-oppożizzjoni u daw kollu li b'mod arbitrarju qed jinżammu fil-ħabs. L-awtoritajiet tal-Venezuela għandhom id-dmir li jassiguraw investigazzjonijiet ta' malajr u anka jishtu akkużi skont il-legalità. Hemm serje ta' proġimenti ġudizzjarji li għadhom tiġu post-posti. Għana se nkomplu nsegu b'attenzjoni l-każijiet tal-membri tal-Oppożizzjoni bħal dak tal Leopoldo Lopez u l-erba' studenti illi qed jinżammu eh, fil-ħabs. L-Unjoni Ewropea l-istat intensifika rabtiet mal-Venezuela fuq livell reġjonali anka bilaterali u fissem ħbiberija reali najdu l-Venezuela li progress u stabilita jistaw jinstabu biss grazzi għal dialogu inklusiv bbażat fuq rispett ta' drittijiet tal-bniedem u l-libertà tal-espressjoni. Id-dialogu l l-unka triq sabiex niżguraw rikonċiljazzjoni fil- ħajja politika kollha, grazzi. Kolla intervent. Grazzi bl-intervent tal rappresentant tal-Konsil nistaw intemmu din id-diskussjoni.